Novembru l-2014 nixtieq ukoll ngħidilkom li skont l-regola 231 paragrafu 4 ma kienx hemm talba biex eh, naddu għal vot għal korriġentu tal-bieraħ tal-ħamsa għalhekk il-korriġentum ukoll ġie approvat. U fl-aħħar